Niftħu bil-introduzzjoni bil-fom dwar il-diskriminazzjoni li hija bbażati fuq il-kassa. il sosija bil-fom eh, kommissjoni eh, dwar il żvilupp Hawnhekk qed naraw il-President et qed ippreżenta ħames minuti. Monsieur le Président, Madame la Sur President, Signora Rappresentanto, Liesis, eżis kollegi, l kelma illi